nixtieq inkompli bil-votazzjoni. Sur Ransdorf, l-istess suġġett? It is to the subject. I, I know that... Uh... Jina naf li premju Sakara hija kwistjoni importanti